tal-MPs, aħna qegħdin hawnhekk et niġildu fuq konċilja tani bejn il-xol u l-familja u b'rassens li dawn affarijiet jistemaw din is-sala u li dawn in-nisa u wkoll jgħiduhom. Grazzi. Bene, procediamo, procediamo all'ordine del giorno prima di passare alle votazioni. Naddu mela għall-agenda li mis qabel ma nivvutaw għandi xi sqarrijiet. L-ewwel wieħed, il-komunikazzjoni bil 007 tal-2011 tas-sur Papastankos Benamias Mitchell Susta u Tsjefka fuq il-ġlida għal korruzzjoni fis-sport Ewropew illi ġabret il-firma tal-biċa kbira ta' deputati ta' dan il-parlament u jaħbar tajba anki għal mħabba dawk l-avvenimenti li għedin jiġru għaddejjien li għedin it-tapnu il-dera eh, tal u l-mod kif aħna ħarsu lejn l-sport u għalek eh, dan għad ħeġi publikat fit tekst eh, provati u il-virismiet ta' min firmom ħajkunu kol publikati fil-minuti. Issa, t-tini komunikazzjoni, eh, dikirazzjoni 007 tal-2011 ta' Sur Janna Kuda Kis, Geringer Odenberg, Grosset, Tanak u Wistrom fuq il-xogħol kommissjoni għal dawk il-persuni li sparixxew fiċ-Ċipru kol ġabru il-bicċa gbira tal-firem tal-membri parlamentari u dawn ħajġibu li għat f artiklu 123 u l-bqija. Eh, prosa ta' din inizjattiva. Issa, issu Njura Marina Janna Kudakis tixtieq titkellem. Jienna dawn l-aħħar xhur l-uffiċċju tiegħu għamel ħafna telefonati u xafna xogħol biex ippruvaw insibu fejn huma dawn il-persuni li ntilfu f'Ċipru. Dan kien ta' suċċess kbir. Illum id-dikjazzjoni ten għadda b'maġġoranza kbira u qawwija u nixtieq ingrazzja l-ko-awturi u b'ringrazzjament lis sur Charles Tanek illi għamel kull Strasberg biex jiprofa jiġbor l-appoċ miħaj. Jiena u koll nix ingrazzja l-fitxu tal-dikjerazzjoni fejn xol sfiq taħħom għamlunna xol naftit iktar faċli. Issa unek għaw fuq fejn għanna zjara nis edin iżuruna għanna grupp żgħar minn Nepomak ta' Zazah li huma organizzazzjoni dinja ta' Ċiprioti żgħar fir-Renju Unit li ġew jaraw din sqarrija dawn huma żgħażagħ tal-lum illi fuqhom qed inwiżnu il qed il-ġejjini tagħna u dan juri li il-Parlament il parlament Eh, dan importanti ħafna parlament. U segnal importanti li ħanibatu ħafna parlament. Mela naħna nsalmula minnaw jgħet il-President u koll nsalmu sur papastan kollox dan kien l-ewel persuna li u koll li firma l-dikjerazzjoni minn miktub li kella ħafna umbat appoċ. Mitchell, Bienamija, Zefka, Susta, nixingrazzjal dawn il nies kollha l-kollegi kollha wkoll illi firmaw il starija 007. Il-messaġġ tal-Parlament nittama li ser iwassal il-Kummissjoni biex ikunu iktar effettivi fir wol ta' koordinazzjoni tagħhom biex neħu dan il ġibqari għalli naraw fl-sport. Grazzi, se nibdew il-votazzjoni. Mela, nibdew fuq il riżoluzzjoni tas Sudan u Sudan tisfel m'hemmx eh, oġġezzjonijiet, memx emendi favur